l-imbres, għama mill-komitati kien tolbu biex ma titqajjem xebe fil-fat oġezzjoni eh, għal delegat eh, fil-fat ma kienx hemm oġezzjonijiet illi tqajmu eh, fid-data ta' skadenza ta' l-24 sija ġifieri l-ebda Oġezzjoni ma tresqet eh, għal 5 u kwart, allura skont ir-regola 105 ta' paragrafu 6 ta' rekomendazzjoni ħad ġie eh, approvata u ħad ġie eh, pubblikata għada fi dokumenti adottati